Jina irċevejt minna il-grupp tal-SND tal-bi tal-ħatrit fil-kumitati u delegazzjonijiet dawn se tsibuhom fil-minuti tal-lum u jekk m'għandkomx kommenti dawn jiġu adottati. Dawk